Uh, apologies for the late start, colleagues. We can begin our afternoon. Grazie, Grazzi, eh, kollegi, skużawna tal-li nibdew tard, għanna ftejm, għanna l-ewel punt importanti ġifiri, ftejm mal-Kanada fu il-trattamentu eh, l-proċessar tal-data tal-PNR. Illum ħanibdew l-ewel bl-opinjoni ta' servizzi regali tal-Konsil fuq sentenza ta' 26 ta' ulju eh, tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq dan il-ftehim eh, bejn l-Unjoni Ewropea l-Kanada fuq trasferiment u l-proċessar ta' data ta' PNR dan fuq talba tal-Parlament eh, il-Qorti ta' l-opinjoni skont artiklu 218 U issa ħan nisimaw sur ta' servizzi legali u bat eventualment naddu l-kelma lil membri li jistaw jgħatu l-opinjonijiet u jisaqsu l-mistaqsijiet jek jogħġbok sur mur nitolbok biex eh, tati il-fema ta' servizzi legali tal-Kunsill. Um, Grazzi, eh, Sir President, kif taf, eh, ġi deċis bejwet u ieħor tliet snin ilu fl-2014 l-opinjoni tal-qorti fuq eh, numru ta' punti l-ewwel net fuq eh, kompatibilità marbuta marftim bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea fuq data PNR din kienet fuq brabta mal-karta ta' Trittijiet eh, fundamentali u kien titratta kienet it-tratta artikli 7 u 8 ta' trattat. It-tieni punt kien fuq l-għażla tal-bażi legali kien hemm propost il-fat li il-ftejm jieġi konkluż skont artiklu 87 ta' TFU, e eh, ġifiri marbuta fuq kooperazzjoni, fuq kwistjonijiet ġudizzjari u kwistjonijiet fil-polizija ma' veluti. Kien hemm mistoqsija wkoll dwar jekk artiklu 16 għandux ikun il-bażi legali għandix kun il bazir legali xerqa ġifiri l-artiklu fuq il-protezzjoni ta' data personali dak il-lura fl-2014 issa nar 26 tal-Lulju tal-2016 fl-axħar il-Grand Awla tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat deċiżjoni ħarija nixtieq ngħid li dinna l-ewwel darba l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat il-ġudizzju tagħha fuq kompatibilità bejn it-trattat u il-karta ta' dittijiet eh, fundamentali jena fil-fatt ħana taqsira li jiex it-tweġiba tal-qorti qed sew dettaljata. Fuq l-ewwel punt però biex niġbor l-idea għanek il-qorti qalet li l-interpretazzjoni oriġinali minnaħta kunsil ma kienieċ korretta u fil-fatt hija qalet illi il-bazi legali għandhom ikunu artikli 16 u 87, mux 82 u 87, un bat għalet u koll li ftejm internazjonali ma jaqbilx mal-karta ta' trittijiet fundamentali. Jider u koll il hemm ċertu elementi pero ta' kompatibilità, ġvir jiġifieri hemm konformità parzjali bejn it-trattati u il- karta ta' drittijiet fundamentali. Ħan ispjega naqra daw iż-żewġ punti. L-ewwel qed fuq bażi legali. Fil-qasir kif spjegajt il-bażi legali proposta, ġifieri rekuperazzjoni ġudizzjarja fuq kwistjonijiet kriminali kif ukoll fuq kwistjonijiet li indirizzaw il-pulizija. Ġifieri 82 u 87 ta' TFU. Il-qorti qalet illi artiklu 82 fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja ma applikax hawnhekk li għax il-ftehim internazzjonali fil-fatt ma indirizzax il-kooperazzjoni ġudizzjarja u allura din il-bażi legali li tneħħa però il-qorti aċċettat li l-artiklu li jħor 87 fuq il-kooperazzjoni bejn il-pulizija din hija relevanti għaliex verament l ftim jitkellem dwar dan eh, artiklu 16 ta' trattat fuq protezzjoni ta' data huwa wkoll relevanti il għaliex wieħed mill-għanijiet tal ftim huwa li jiġi żgurat tiġi għal protezzjoni ta' data kif ukoll ħafna mill-kontenut huwa fuq dan is-suġġett ta' protezzjoni ta' data. Allura peress li kien hemm żewġ bażi legali possibbli ġifieri kooperazzjoni bil polizija u l-oħra fuq il-protezzjoni ta' data, allura l-imija dik illi tieħu preċedenza u hawnhekk fil-fatt hija il-qorti ħarset lejn il-kontenut tal-ftehmu qalet illi iż-żewġ aspetti huma marbuta u ma jistgħux jiġu separati. Iġifieri kemm artiklu 16 u kemm 87 flimkien għandhom ikunu l-bażi legali. Iġifieri għandna każ ta' bażi legali doppja il legal basis u din hija xaġa eċċezzjonali l skont il-kazistika preċedenti dejjem kien artiklu wieħed. Però f'każijiet eċċezzjonali bħal jista' jagħtek se jkollok eh, waħda doppja eh, Imbagħad għal proċedura ta' adozzjoni ta' dawn l-atti, però irid ikollok il-kompatibilità. Issa hawnhekk kien hemm problema illa li xkif ta' f'artiklu 87 jaqa' taħt il-kapitlu 5 tal- Iġveri l-qasam tal-ħelsien sikurta u ġustizja u hawnhekk tafu illi hemm regoli ta' votazzjoni differenti għal Danimarka. U eh, Renju Unit f'dan il-kas ġifir il minn minħabba s-situazzjoni ta' Danmarka ma' applikax għaffattu u Renju Unit u l-Irlanda it-nejn għandhom optin għal dan il ftejm ġifiri xorta wahda kienu għed s sem allura l-orti għalet li dan iwassal għal bazilika li doppja ġifiri iva M, bazi biex ikunem hemm kemm artiklu 16 u 87 illi applikaw. Mbagħad it-tieni mistoqsija fuq eh, salima punt hemm bil bejn il-karta u it-trattata. Għal darba ħra, din l ewwel darba li tindirizza kwistjoni bħal din, il-qorti tikkonfermu fit-tweġiba tagħha illi il-karta tapplika wkoll meta l-Unjoni tadotta f'tejm internazzjonali. Jiġifieri, eh, il-karta mhijiex sempliċement eh, fuq leġislazzjoni purament Ewropea għal raġunijiet interni, anzi, tiġbor fiha kull atti u allura kull kull att Ewropew u allura tiġbor fiha wkoll dawn l-istejmiet u allura l-mistoqsija tqum jekk hemmx konformità mal-karta. U interessanti kif l-qorti tanalizza kif il-karta tapplika F'dan il-każ illa li għax ħa napplikaw l-istess eh, anzi eh, fil-fatt eh, hija qalet li m'hemmx trattament speċjali meta wieħed jitkellem dwar f'temijiet internazzjonali. L-istess prinċipji, l-istess metodu ta' analiżi tapplika daqsik ikun għandek leġislazzjoni tal-Unjoni, naħseb nasib l-iktar interessanti huma dettalji il-kontenut tal-ftejm fuq il-metodu li applikat il-qorti nixtieq ngħid li l-kumitat diġà indirizza fid-dettall is-sentenzi preċedenti ġifieri Digital Rights Ireland dan il-każ imur lura għal April tal-2014 fuq eh, kif tafu dirett kif fuq id-direttiva fuq iż-żamma tad-dejta. U l-qarti f'dak il-każ kienet iddeċidiet illi id-direttiva fuq retenzjoni ta' dejta kienet invalida illa għaliex ma kienx hemm konformità mal-karta. Kien hemm diskussjoni sħiħa fuq kif dan japplika għal oqs moħra u il-raġunament tal-qorti f'dak il-każ preċedenti jista' fil-fatt japplika l-oqs moħra. Ir-riżultat mhux forsi ma jkunx forsi wieħed identiku, però dak li huwa interessanti issa illi qed naraw naqra kif il-qorti tapplika dak ir-raġunament f'każijiet oħra bħal dan illi bħal dak illi għandna hawnhekk ġviri li kollok raġunament simili f'qasam ieħor. E fil-fatt tikwot ħafna drabi Digital Rights Ireland dan il-kas kif ukoll ehm, il-shrimps u dak ta' telenet. Ġifiri, interessanti li nkunu nafu xinu l-approċ tal-qorti, miex kwestjoni ta' zamma ta' dejta, le, pero konċett usa u għallura jiex ħaġa li tejna. Ma jfissirx illi dan kollu għandi wasal għall-istess eżitu, pero jatina idea dwar l-approċ ġenerali kif nevalwaw l-applikazzjoni tal-karta fu fi diversi oqsma ta' l-Unjoni. Ġifiri l-approċ tal-qorti huwa Isegwi tlet stadi l-ewwel nett issaqsi jekk ċertu eh, kapitli tal-karta applikaw jekk dawk l-artikli eh, ġviri ċertu drittijiet eh, japplikaw, allura il-mistoqsija wara tkun jekk hemm ksur ta' dawk id-drittijiet. U jekk hemm ksur il-qorti tgħid jekk hemmx ksur serju. Mbagħad il-qorti tanalizza fid-dettall jekk il-ksur u l-ġustifikata. Mbagħad f'dak il-kuntest kuna mit-tielet stadju fil-proċess ta' ġustifikazzjoni għal ksur ta' dritt fundamentali hija tevalwa mill-qrib il-prinċipi ta' proporzjonalità u neċessità. F'dan il-każ hija segwi l-istess proċess kważi eh, qasam u telet parti fejn tevalwa l-proporzjonalità u neċessità hemmhekk hija tidħol tassew fid-dettall biex tevalwa il-kontenut ta' dan il-ftehim internazzjonali hija qiset jekk fil-partijiet differenti dan il-ftejm eh, u jiex konformi mal-karta. U għawnek illi sabet illi ħafna jew ċertu aspetti fil-fatt mumiex inkonformita mal-karta. Fil-qasir, għal profess nispjegalkom naqra kif il-qorti taħdem. Hija taqsam is-sitwazzjoni fi tliet stadji u importanti illi tifmu l-ordni dawn it-tlet stati li qed titkellem dwarhom jisu vjaċ li xaħat eh, jgħamil eh, meta xaħat eh, jiddeċiedi li jaqbad l-ajruplan jitir lejn il-Kanada mbagħad jadim il-kontroll tal-frontieri dak huwa l-ewwel stadju, ftit sigħat kollox tista' tajt. Imbagħad it-tieni stadju, ġifieri l-qada fil-Kanada se jkun xi ġranet ġimgħat xhur. Ġifieri xorta waħda perjodu qasir, relativament qasir. Imbagħad it-tielet perjodu meta dak li jkun ħalli l-Kanada u hija Iġifiri il-qorti issaqsi għal kull stadju x'inhi ġustifikazzjoni għal fat li wieħed jinterferixxi mal-privatezza u l-protezzjoni tad-data illi din dan il-punt dan l-ċessa data PNR tikser. Mela, hawnhekk il-qorti l-qorti taċċetta illi kunem hemm sistema PNR li hija ġustifikata u illi trasferiment ta' kull tal-rekord ta' kull passiġġier għal pajis terz jista jirġa ċettata u li pajis terz jista sistematikament jiproċessa din id-data. Pero nejt li dan huwa fl-ewwel stadju, ġifieri fl-ewwel sigħat meta għandek l-ajruplan fl-ajru u meta dak li jkun jasal fil-Kanada, ġifieri l-autoritajiet kanadiżi jiċċekkjaw diġà minn qabel jekk hemmx riskju potenzjali għas-sigurtà U raġuni il-għala il-qorti taċċetta dan il-għalija xa taħt liġi internazzjonali kull stat huwa intitolat illi jagħmel verifiki u kontrolli għal passiġġieri li jaslu fuq it-territorju tiegħu. ta japplika għal kull passiġġier. Ġviro possibbli li jkun hemm trasferiment ta' data ta' kull passiġġier lil pajjiż terz biex dak il-pajjiż terz ikun jista' jiċċekkja illi fil-punt ta' wasta passiġġieri ma jirrappreżentaw l-ebda teddida. Ġviri, il-proċessar sistematiku ta' data PNR huwa possibbli fl-ewwel stadju, però hemm żewġ kavjats importanti. L-ewwel il-data sensitiva ma tistax tiġi trasmessa l pajjiż terz mem lebda ebda ġustifikazzjoni illi tiġustifika il trasmissjoni ta' data sensittiva. It-tieni kavjat huwa illi l-qorti taraf kif tispjega il-proċess ta' data ta' PNR jaħdem jgħetejt speċi ta' profiling huwa proċess eh, u huwa proċessar ta' data fejn jintużaw algoritmi, modelli predefiniti, dan huwa mod ta' operazzjoni eh, aċċettata eh, għaliex ħafna drabi hawnhekk qed nitkellmu dwar nies illi fil-fatt se jkunu mhux necessarjament ikunu fil-lista ta' ta' ta' nies li diġa muspettati u allura tejn biex jiġu anki rilevati nies illi mhux necessarjament eh, wieħed kien jaftu għarhom. Allura dan l-istadju kif għat huwa permessi li kunem hemm eh, aċċess ta' din id-data trasferiment. Il-qorti l rikonoxxiet li l-PNR hija mod kif nużaw il-kriterji tad data eh, definiti għalet li għandu jkun hemm xi kontrolli fuq dan it-tip ta' profiling, ġifiri, e, tiret e, sta' il-pajis e, terz mhuwiex permess li jaqbad jgħam profiling kif irrid. U il-qorti qed tara li għandu jkun hemm sistema ta' reviżjoni fl-algorithms fil-metodi ta' ta' profiling li jeżisti. Ġviri ikun hemm xi metodi li permezz tagħhom l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Kanada ikun jistgħu jivverifikaw kif isir dan il-profiling. U biex dan isir irid isir bażi tal-istatistika tas sena ta' qabel. U jrid ikun hemm diskussjoni bejn l-Unjoni u l-Kanada dwar dan kif qed isir biex jassiguraw li il-profiling ma jkunx diskriminatorju, ġviri dan huwa aspett ġdid u jiena nemmen li dan l-aspett tal-profiling tal-algorithms Eh, qed jiġu rekonoxxuti hawnhekk. U hemm xi indikazzjonijiet forsi suġġeriment modest. U rridu negozjaw mal-Kanada fuq dan kif jista' jsir. Imma dan juri li l-qorti tajt li iva irrid ikun hemm xi regoli u għalġejjeni din dan jista' jkun aspett importanti. Mela, dan huwa l-ewwel stadju qabel mal-passiġġier jasal Issa mbagħad hemm l-istadju liħor meta l-passiġġier ikun itħalla jidħol. Jiġri tħalla jidħol il-Kanada. Hemmhekk hemm żewġ possibilitajiet. Jew waqt il-flight, iġri it-tibdil tal-PNR sistematiku ma wera l-ebda riskju. Jew ikella huwa possibbli wkoll li s-sistema tal-PNR identifikat il-passiġġier bħala riskju potenzjali Umbat il-passiġġier ġi eh, interrogat meta wasal u jiġi deċiż li le m'hemmx riskju u jitħalla jidħol. Emmek dik hija bidla ta' ċirkostanza ġifiri din hija fażi ġdida. Ġifiri persuna titħalla titħol u tibqa' l-Kanada l-periodu ta' żmien. U hawnhekk is-sitwazzjoni tinbidel u hija bidla importanti għalix il-qorti ma diċ taċċetta li għandu jkunem systematic profiling ta' passiġiri tul dan il-periodu għalix ta' diġa sar. Imma l-qorti ma titlobx li id-data trid titħassar b'mod automatiku waqt it-tieni stadju. Il-qorti taċċetta li l-awtoritajiet Kanadiżi kun jistgħu iżommu d-data waqt il-waqfa tagħhom fil-Kanada. Iżda l-awtoritajiet Kanadiżi mbagħad ma jistgħux ikollhom aċċess dirett għad-data u din hija parti importanti ħafna tal-opinjoni l-qorti tinsisti li qabel ma il eh, l-autoritajiet kanadiżi kun jistgħu kollhom aċċess għall-informazzjoni jridu jmorru għand imħallef sabiex japprova. U din hija salvagwardja importanti sabiex ikunu nistgħu nassiguraw li id-data l-aċċess tagħha jkun biss għal bażi ta' kriterji oġġettivi. Din hija xi ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi u hija wkoll importanti għal kwalunkwe sitwazzjoni ta' żamma ta' dejta li għandna e, fil-Unjoni Ewropea. u Nistgħu nqablu żewġ sitwazzjonijiet. Ġifieri wara li passiġġier ikun daħal fil-pajjiż, id-dejta tista' tinżamm imma ma jistax ikun hemm aċċess mingħajr l-approvazzjoni tal-qorti. Ġifieri din mhix il-PNR kif nafuha aħna. Kif ukoll l-awtoritajiet Kanadiżi oħra jistgħu jkollhom aċċess għad-dejta tal-PNR mux biss tal dawk l-autoritajiet, imma ikun kunem ordni minnaħat tal-qorti. U pajsters jista' jkollu aċċess għal data imma il pajsters ukoll irid ikollu eh, approvazzjoni mill-qrati tiegħu qabel l-approvazzjoni minnaħa tal-awtoritajiet Kanadiżi. U l-qorti titlob ukoll li jew għandu jkun hemm deċiżjoni ta' adekwatezza mill-Kummissjoni jew inkella eh, autorizzazzjoni li tawtorizza eh, pajis terzi ieħor li ikollu aċċess. Jew kella jkun bil minant bejn Kanada u dak il-pajis eh, li tippermetti l-Kanada li jidħol eh, jkollu aċċess għal dik l-informazzjoni. Ma f'każi oħra le mhuwiex possibbli għalhekk din hija limitazzjoni importanti mhux ħażin. Mela dik hija t-tieni dak t tieni stadju, mbagħad it-tielet u l-aħħar stadju huwa meta l-passiġġier jitlaq mill-pajjiż passiġġier kun ħareġ mill-pajjiż, u għawek il-qorti tħoss li sitwazzjoni tkun inbidlet għaliex il-qorti tajt li l-passiġġier suppost ġi verifikat meta wasal l-Kanada, kif ukoll hemm il-possibilità li jkun hemm verifika bordni tal-qorti u jidher li tul dan il-perjodu kollu ma kienx hemm riskju Għalek meta il-passiġġier kun telaq mill-pajis, fi prinċipju l-qorti tikkonsidra li maċ fadal riskju ta' sikurezza biex jinżam fid-dejta. Għalek meta il-passiġġier jitlaq mill-Kanada forsi wara ftit ġemat jew eh, ġranet, dik id-dejta trid titħassar eh, u dinja differenza kbira mis situazzjoni preżenti fejn huma l-informazzjoni kollha tal-passiġġier li jinżammu għal ħames snin Mela dan huwa l-prinċipju, ġifiri il-maġġoranza ta' data tal-passiġġieri trid titħassar kif jitilqu mill-pajjiż. Imma l-qorti taċċetta li f'ċertu każijiet bħala eċċezzjoni huwa possibbli li l-Kanadiżi jżommu d dejta għal periodu itwal anke sa' ħames snin skont kriterji oġġettivi jekk ikun hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li jkun hemm riskju għas sigurtà pubblika. Għalhekk f'dak il-każ il-qorti taċċetta li jistgħu jkun hemm dawn il-każijiet imma dan huwa ħafna iżjed limitat mill-każ fej id-data tal-passiġġier tinżamm għal perjodu twil, ġifieri sa ħames snin. U din hija xi ħaġa rikonoxxuta anke fuq livell intern mhix l-Unjoni Ewropea. U hemmhekk il-qorti tista' tirreferi għal każistika ta' qabel dwar id-drittijiet diġitali. Għalhekk kif taraw, jekk tarawhom eh, fit tliet stadji, hemm bidla mill-mudell eżistenti tal-PNR għal dan il-mudell mitlub mill-qorti bħala tnaqqis progressiv tal-ammont ta' data li jista' jinżamm u l-possibiltajiet tal-awtoritajiet sabiex ikollhom aċċess għal dik id-data. U bażikament dik hija l-bidla li l-qorti qed titlob fil-ftehim il-qorti ma tajċ li s-sistema hija legali ma trid tinbidel biex issir legali. U hemm xi punti speċifiċi li wkoll huma importanti ma mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall eh, li l-awtoritajiet dipendenti ta' supervizjoni huma importanti ħafna u anke l-qorti tajt li passiġġieri waqt it tini u t-tielet stadju jekk ikun hemm aċċess għad-dejta tagħhom mill-awtoritajiet permezz ta' ordni tal-qorti, jridu jiġu informati dawk il-passiġġieri sabiex huma stess ikunu jistgħu jevalwaw eżattament id-dejta fejn kien hemm l-aċċess tagħha. the question now is what are the consequences of this? Issa l-mistoqsija hija x'inhu mal-konsegwenzi ta' din ir-reviżjoni il-qbil tal-Kanada huwa ċar. Skont l-artiklu 218 ta' ċattax ta' trattat, meta jkun hemm opinjoni l-opinjoni ma taqbilx ma' charter, għalek dan il-bil partikolari jista' jidħol fis-seħ. Issa huwa possibbli li l-Kummissjoni mingħajr mandat mill-Kunsill li terġa' tinnegozja l-ftim biex tpoġġija eh, f'konformità. U l-Kummissjoni tipprovdi aktar informazzjoni fuq dan, ma f'dan l-istadju partikolari m'hemmx bżonn ta' azzjoni addizzjonali min-naħa tal-Parlament Ewropew għaliex it-trattat jgħid li l-ftehim irdi tħof isseħ u dan ħalla l-possibilità għal-Parlament. Il-moment meta jkun hemm sitwazzjoni, il-Parlament irid jiġi infurmat ovvjament fl-istadji kollha tan-negozjar tal-ġejjieni. Naħseb li għandkom ħafna mistoqsijiet imma jiena spjegajt il-punti ewlenin. Grazzi ħafna ħaniħu rapporter l-ewwel. Mela Sophie. Fidejk. Grazzi ħafna u grazzi li servizzi legali għal din l-analizi. Jina naħseb li dinja sentenza interessanti ħafna. Li tatina ċertu odot. biex ikunu nistaw nindirizzaw situazzjonijiet bħal daw u ftejemiet. Għandi xi mistoqsijiet? l ewwel mistoqsija tiegħi diġà twieġbet għax irid ikun naf xi messa l-Parlament. Ma bżonn nieħdu pożizzjoni. Ġifieri nistgħu nifrankaw riżoluzzjoni tajjeb wis. Iżda mbagħad il-mistoqsija l-kbira hija xi tfisser din is-sentenza x'implikazzjonijiet jista' jkollha għal ftejmiet oħra jew anka fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għaliex jekk tħares lejn il-kriterji li jintużaw mill-qrati, U ċar li minn tal-inqas il-ftejim tal-PNR mal-Istati Uniti ma, jasal blebda mod għal dawn il-kriterji, il-bil mal awstralja probabilment huwa aktar rip imma naħseb li xorta waħdem xi differenzi hemmhekk imma hemm il-ftejim Swift ukoll u xi arranġamenti oħra. Imma anka direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-PNR ġimma? Jekk aħna nikkonkludu li l-ftejmit l-oħra u kol ma jħuġ l-standards tal-qorti. Xirridu namlu? biex nassiguraw li jilħu mal-kriterji, laħu mal-kriterji, xaħat trid imur dim l qorti jew jaqgħu awtomatikament. Jistgħu jkomplu jkunu fisseħ anke jekk nistabilixxu li mhumiex konformi mal-Karta Internazzjonali tal-Ġittijiet tal-Miedem u li m'għandhomx il-bażi legali għax l-ebda waħda m'għandha artiklu 16 erba' bħala bażi legali meħtieġa. Nija ħaġa rridu neħdu nota tagħha. Ġbiri fuq dan l-aspett minn tal-inqas, il-ftejmit l-oħra ma' mhumiex konformi. Issa mbagħad kont qed nistaqsi. Il-qorti tajt li iż-żamma l ħazna tal-massa tad-dejta kollha kemmi tal-passiġġieri kollha hija permessa. Imma il-qorti tħoss li din hija permessa għaliex hija parti minn frame internazzjonali? Li issu qed jimplika li jekk qed nitkellmu fuq il-PNR Ewropew jew xi leġiżlazzjoni Ewropea mhijiex permessa jew inkella l-qorti tikkonsidra li permessa b'mod ġenerali. U fl-aħħar net, forsi naqra ipotetika l-ħaġa, jina ħawda dwar l-artiklu 87 bħala bazi legali jek tħares lejn l-istorja tal-frejim tal-PNR, oriġinarjament ma kellax taqsam xej mal-kooperazzjoni bil-Pulizija u l-Ġustizzja, ma jek naqra artiklu 87 hija fuq il-kooperazzjoni bil-Pulizija u l-Ġustizzja fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jimminix avukat ma mhux qed nifhem Kif dan jista' jestendi għal kooperazzjoni tal-Pulizija u l-Ġustizzja ma' pajjiżi oħra? Ma laffajtu ma naqra teoretiċi għawek għaliex is-sentenza hija dik li hi ma dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi. Grazzi. Thank you, Sophie, um, for the EPP. Uh, Grazzi, Sophie. Issa Axel Voss għal PPE. Grazzi ħafna, Sur President. Jina u koll nixtieq nirringrazzja servizzi legali għall-analiżi li huma għamlu u għad-dettal ta' din l-analiżi. Mod ġenerali għalija huwa ta' sodisfazzjon li aħna najdu li hemm il-possibiltajiet tal-PNR. Jina qatt ma kon naħseb li nuża artiklu 7 ma nafx jekk ikunux Eh, konniex noħorġu b'artiklu 87, so fien it-tfel ta' dak jien jina ħsibt li kienet ta' sorpriża wkoll. Għalhekk jiena verament inkun grata li nkun naf sa fejn huwa possibbli legalment, ma kellix iċ-ċans li naqra kollox. Imma bħala bażi legali li tintuża eh, kif ħataħdem, kif jaħdem l-artiklu 87? Jina bażikament naħseb li ħaġa tajba li nafu li il-bil tal-PNR huma konformi ma' drittijiet fondamentali. U li din il-ħazna ta' data fuq livell eh, wisa hija inkluża. Issa aħna dejjem tkellimna dwar il-perjodi ta' ħin, dwar il-perjodi differenti qabel wieħed jasal f'post wara li jkun wasal f'post Ġi forsi nistaw naraw din ukoll naraw l-istruttura tagħha. U fuq id-data sensittiva, Irrit najt jekk aħna ħankomplu n-negozjaw u naħsbu dwar jekk din id-data sensittiva ix meħtieġa. Dak li sorprendini fis sentenza huwa li hemm inklużjoni anka ta' diti differenti. U jina naħseb li jekk inħarsu lejn l-artiklu konet naraw, m'hemm xejn fuq id-diti l-tip ta' jkel li jittikel. Għalhekk jiena naħseb li ħaġa tajba li jkunu ċari bis-sentenza. Għax aħna konna qegħdin niddiskutu jekk fil-fatt jistax ikonna il-ftejm tal-PNR, U dak li sorprendini huwa li il-livell ta' protezzjoni ta' data qed jiġi implementat imma ma' pajjiżi terzi la sorpriża li sorpriż li dan jista' jseħħ. Għalhekk l-istandard ta' ħarsim ta' data jrid ikun l-istess bħal ta' leġiżlazzjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li sorprenditni. Iżda naħseb li dak li għandna nagħmlu huwa li nħarsu mal malajr. lej dak li li siġe tajt mhuwiex kompatibbli, kif nistgħu ntejbuh? Kif jista' jiġi implementat sabiex ikonna ċertezza li kollox huwa konformi. Jina kelli l-impressjoni li l-Istati Uniti u l-bit tal-Australja u tal-Istati Uniti u forsi anka l-ftim tagħna stess ta' bejn l-Unjoni Ewropea fuq il-PNR forsi jrid jiġi rranġat skont ehm, il-sentenza. Jina nittama li aħna dan namluħ kemm jista' jkun malajr ħalli ma ntawlux iż-żejjed. Ħalli nkunu nistgħu nallinjaw kemm jista' jkun malajr ma dak li li siġej taħseb li għandu jseħ. U palma qed hemm xi mistoqsijiet addizzjonali anċillari imma naħseb li rnexxina neħdu pass il qoddim Mbagħad nistgħu naraw x'ħan għamlu fuq il ftejm tal-ġejjieni. Grazzi ħafna sa Birgit Sippel. Grazzi ħafna, Claude. Mela l-ewwel net nixtieq nirringrazzja servizzi legali għal din il-preżentazzjoni tant ċara min-naħa tagħhom. Kien ħaġa tajba li konna din l-informazzjoni fuq il-rati u fuq il-sentenza tal-qrati. Issa ħafna nies kellhom din il-pożizzjoni, din it-tip ta' pożizzjoni, ma jien kuntenta biha għax naħseb li tikkonferma l-pożizzjoni tagħna imma naħseb li kien ikun ħafna aħjar jekk xi ftit minn dawn il-punti kritiċi indunajna bihom qabel. Eh, specialment dawk li kienu involuti fil-politika u ġew prezentati lilna. Xit najdu meta nitkellmu fuq li namlu liġi taħjar? Eh, dan kien ikun approċċ aħjar ġifiri li ikonna liġi kif suppost milli ikonna bżon eh, sentenza bħal di. U jider biċċar li rridu nimplementawha. Jekk f'kontinent najdu li il-karozzi hemm bżonn tal-ċinturini tas-sigurtà, jiena nippretendi li jekk qed jitwaslu dawn il- eh, karozzi rrit ikollhom iċ-ċitturini ta' sigurtà jekk nistgħu nagħmluha għal dispożizzjonijiet tekniċi għalfejn ma nagħmluhiex anke għall-ħarsin tad-dejta. Din hija xi ħaġa li issa m'għandix għalfejn ngħidha. U jina interessata ħafna wkoll li nisma' għaliex jiena naħseb li hemm distak hemm vojt legali għandna l-qbil mal-Kanada li jrid jiġi revedut imma hemm min qal li hemm ftehimiet oħra li huma simili u li il kondizjonijiet kultant huma qar. Allura mhux aħjar ngħidu li hemm bżonn li nemendawhom ukoll u mhux nistennew li jkun hemm ilment ieħor f'sentenz oħra. U jiena naħseb li l-ftehimiet internazzjonali, id-direttivi tagħna, eċetera, jiena naħseb li jagħmel sens li niċċekkjaw il-PNR tal-Unjoni Ewropea qabel ma tkun implementata biex nassiguraw li tkun konformi ma' sentenza u għandi mistoqsija wkoll għas servizzi legali e, f'din il- Itqassin fil-fażijiet differenti iva kienet utli ħafna imma jekk id-dejta kollha tiġi miġbura mbagħad tintbagħat il-pajjiż terz. E kif il-pernis jaslu jgħidu l-memx problema, unbat meta jkun hemm persuna fil-pajis ma jiġri xej, mbagħad il-persuna titlaq mill-pajis, mbagħad. Mek ma kienx hemm evalwazzjoni li kien hemm riskju, hemmhekk id-dejta trid titħassar allura l-mistoqsija tiegħi hija din qed nitkellmu fuq il-Kanada biss li trid tħassar id-dejta li tkun irċivit, jew min jibat l-informazzjoni, ġifieri naħa tal-Unjoni Ewropea tkun batet batet l-informazzjoni trid tħassara wkoll jew tista' tinżamm mill-ajruport oriġinali eh, tatlu li jinsab fil-Renju Unit, eh, jew ah, fil-Unjoni Ewropea, jew jabis il-Kanada. Grazzi ħafna sa Helga Stevens. Grazzi ħafna, Sur President. M'għandix għalfejn tawwal. Aħna dejjem appoġġajna il-ftejn ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada un l-miżuri neċessarji biex norganizzaw biex naraw il-kriminalità organizzata u il-sikun eh, hemm aktar sigurezza għal passiġġieri aħna qed nittamaw li ħajkunem hemm ftehim ġdid revedut dal-waqt biex inkunu nistgħu nimxu qudiem din il-kwistjoni importanti nkomplu il-kooperazzjoni tagħna bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Okay, and uh, for the Gwe, um, Marie Christina. U issa għal gwe Marie Christina. Sofi, inti rix taqt terġa t-intervjeni? Tajab, mela t-kellem wara Jan, jek joġbo. Issa Jan għal-ħodur. Grazzi ħafna għal dik l-ispiegazzjoni naħa ta' servizzi legali. Jiena naħseb li kienet importanti ħafna u naqbel mal-kollegi tal-PPE u tal-ICR illi għanna inġibu liġi tal-Unjoni Ewropea kemm jista' jkun malajr konformi ma' din l-opinjoni. Dan huwa partikolarment importanti fi żmien fejn l-Istati membri qed jinjoraw id-deċiżjonijiet tal-ICJ għanna nibatu messaċ ċar li aħna naċċettawhom u illi għanna nġibu leġislazzjoni tagħna konformi ma daw id-deċiżjonijiet. Inatat deċiżjoni dwar il-fejn tal-Unjoni Ewropea mal-Kanada fuq il-PNR. Iżda dan wasal interpretazzjoni differenti ta' artikli 8, 9 u artiklu 16 xi ħaġa li hija regolata permezz ta' għoda toħra, jiġifieri qed naraw li hemm interpretazzjoni ta' trattati u din l-interpretazzjoni ta' trattati nistgħu npoġġuha eh, viċin il-leġiżlazzjoni tagħna u naraw jekk hix konformi jew le. Jiena nifoka fuq punt partikolari, servizzi legali tal-Kunsill għamlu ċara li ma jistax ikun hemm interpretazzjoni oħra ta' sentenza li l-qorti qalet illi żamma ulterjuri tal-data personali ta' persuna li miex meqjusa bħala riskjuża jew sospettuża waqt indikazzjonijiet kriminali ma tistax tkun ġustifikata wara li dik il-persuna tkun spiġġat il-vjaċċi u vjaġġi tagħha. Jekk din nikkumparawa nqabluha ma' ftehmiet oħrajn kif ukoll nabluwa mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-PNR u anka ħdejn il-regolament dwar is-sistema ta' tħul ħruġ insomma ma nafxie kux direttiva jew regolament, però eh, jekk naqblu ma' sistema ta' tħul ħruġ naraw illi f'dawn il- eh, f'dawn il-każijiet kollha hemm zamma partikolari, hemm periodu ta' zamma ta' data partikolari. Zamma ta' erba jew ħames snin. Ma namlux distinzjoni jekk il-persuna tkunx perikoluża jew le. U dan kollu wara li dik il-persuna tkun temmet il-vjaġġi tagħha. Rridu nqisu dawk il-miżuri b'mod partikolari, dawk il-miżuri relatati ma' sistema ta' tħul ħruġ. Ma naħsibx li dan il-Parlament Ewropew jista' jitkellem dwar sistema illi għandu għadha mid-dispożizzjonijiet tagħha li iżomm data personali għal periodu itwal mit-tul tal-vjaġġar tal-persuna involuta. Ma nistawx nitolbu inqas lil Kanada biex tkun iktar restrittiva bil-data um, ta' ċittadini tagħna. Iktar stretta minn kif aħna nittrattaw il li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. U għalhekk uh, dan din l-analiżi miex xi ħaġa li tapplika biss l Kanada iżda għal eh, pajjiżi oħrajn illi d-dejta ma tistax tinżamm jekk mx eh, suspetti ta' riskju. Mela qabel ma nerġa' ngħaddi l-kelma lil Sofi Intveld permettu li l-insaqsi biss mistoqsija waħda. Għalix minn din l-analizi li tjadna kif smajna t insaqsi li servizzi legali tal konsilja kum jasbux jaħsbux li il-Parlament Ewropew jistax jivvota fuq is-sistema ta' tħul uħruċ fil-waqt illi nistennew is-sentenza tinqata naħta tal-ECJ. Question to answer, procedural question. Um... Mistoqsija proċedurali li kważi diffiċli, eh, kważi impossibbli tweġiba. Però għandi l-kelma mill-ġdid, anzi, naddi l kelma lil Um, l-onorevoli uh, li miss. Iva, fil-fat, uh, rigward l-Istati Uniti, b'mod partikolari, ma l-Istati Uniti, b'mod partikolari, ma naħsibx illi jagħmel sens li jerġa' jkollna negozjati mill-ġdid ta' trattat u allura xi tkun il-konsegwenza jekk ma jkunx em jiġifieri uh, ftejm mal-Stati mal Uniti, l-Awstralja u l-Kanada x'inhu id-dritt tal-individwu biex jagħti permess li jkun hemm trasferiment ta' din id-data. Persuni li jgħidu li anke jekk ta' id-dritt l-awtoritajiet eh, li ehm, jużaw id-data tiegħek xorta ċerta restrizzjonijiet. Hemm ukoll restrizzjonijiet fuq l-individwu illi anka jekk ma jkunx hemm l-istess livell ta' protezzjoni tad-data nagħtuhom permessi li jkun hemm uh, trasferment ta' data u koll. Nitlobkom biex ehm, tatu l-ħin, tatu ċans l-Sur Mur li weġibkom. Sophie, Iva, fuq il-ftejm nifsu, anzi fuq eh, id-data nifissa, nafu l-data f'nuqqas ta' ftehim qed tkompli tinġabar tiġi trasferita, eċetera. Jiġifieri fejmit li mhumiex validi iżda li huma saħansitra inqas konformi mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Jiġifieri ma nafx eżattament dan xi fissera trasferiment ta' data. Wara kollox id-data ħad tibqa' tiġi trasferita jkun jew ma jkunx hemm bażi legali sa xieġri mit trasferiment ta' data fil-kontest ta' f'temet internazzjonali. Grazzi Sofi, is-Sur Moore, jek joġbu. Jekk l-interpreti jippermettulna, aħna nistgħu nibqgħu sejrin għal ħames minuti oħra. Mela, ħamsa għaxar minuti oħra. Iva, jekk qed eh, eh, nħalli xaġa barra fakruni, però il-kwestjoni ta' jekk il-ftehmiet u x'ser jiskadu awtomatikament jew le. Il- Anzi ħanibda bil-ftemiet li għadhom ma ġewx konklużi. Mal-Messiku per eżempju, diġa għedin fil-proċess ta' negozjati diki ta' kwa proċess faċli għaliex dak nafu li dak il-ftehim irid jikkonsidra anzi jista' jitkompla mingħajr ma nqisu din il-ħaġa. Però kif jiġu kif se jiġu affettwati pajjiżi oħrajn minn din is-sentenza? Mhux il-Kanada biss, iżda anke pajjiżi oħrajn. il-ftemiet eżistenti hija jom situazzjoni ħafna iktar komplikata. L-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dan tafu u għalhekk fil-fatt il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja permettit illi xi mill-Istati Membri u xi um, istituzzjonijiet partikolarment dawk illi um, talbu li dan isir li tiġi reveduta situazzjoni tagħhom L-ideja proprio dik li nevitaw il-komplikazzjoni għaliex ġala darba dak il ftejim jidħol eh, fil-liġi internazzjonali eh, in ġenerali nkunu nistgħu ninsistu fuq eh, l-applikazzjoni ta' dik il-liġi, però meta naslu mbagħad f'dik l-istad, f'dak l-istadju jkun diffiċli ħafna li nirtiraw f'temmit tagħna. Daw l-ftemiet ma jiskadux, din irid nagħmilha ċara jibqgħu fis-seħbis fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea trid eh, iżomm ma dak li hu speċifikat fil-ftehim innifsu. Possibilment il-possibilità ta' sospensjoni jew ta' waqfa li jkunu suġġetti għal tiġdid u meta jasal it-tiġdid eh, li tkun possibilità oħra. Jiġifieri ser ikun hemm diversi metodi biex naraw l-aħjar mod possibli kif niproċedu. Dan huwa fidejn il-Kummissjoni fil-fatt. Però din l-opinjoni nifissa tikkonċerna biss il-ftehim individwali mal-Kanada. Jiġifieri l-idea hija li nifmu kif għandna nimxu b'dan il-proċess, kif għandna nkomplu b'dan il-proċess. Mbagħad kien hemm ukoll il-mistoqsija dwar jekk hux id-dejta kollha tista' tiġi trasferita jew le. Dan huwa minnu sa ċerta punt, però dak li semmi l-qorti anzi hija ta' referenza għal konvenzjoni ta' Chicago fuq uh, fil-qasam fil-kontest tal-avjazzjoni ċivili li għalija huma parti il-pajizi kolla u bekk id-data kolla tista' tiġi trasferita zadin. Eh, Ġenna nsaqsu l-mistoqsija dwar jekk il-pajizi terzi u xkolla ser jadottaw din il-konvenzjoni. Naraw eżattament xiġri Um, fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea fil-kas eh, ta' ġifiri titjiriet li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. Eh, dwar eh, il-titjiriet interni, dawk li titjiriet interni mhumiex regolamentati mill konvenzjoni internazzjonali, però xini din il-kwistjoni trid tiġi indirizzata fuq il-bażi legali mbagħad, iva. Punt tatlu huwa il-fatt illi u fil-fatt aħna ġejna mistoqsi ġejna mitluba nispjegaw kif huwa possibbli illi um, l-qorti tgħid illi artiklu 87 ma jiġi madux japplika. Il-qorti ma tqisx eh, illi għandha twieġeb din il-mistoqsija sempliċement tgħid illi artiklu 87 m'għandux japplika istaħna aħna bħala servizz legali tal-Kunsill tal-skużawni il-Parlament eh, suġġerejna illi ikun hemm il-kooperazzjoni minnaħa tal-Pulizija jkun hemm ukoll dimensjoni esterna biex bekk meta jkunu involuti pajjiżi terzi uh, eh, il-kooperazzjoni tal-Pulizija jkun hemm xi ħaġa li jagħti segwitu. Però di mhix kwistjoni li l-Pulizija tal-Unjoni Ewropea tgħaddi id-data lil Kanada għanna obbligu li naddu id-data minħabba liġi tal-Unjoni Ewropea eh, tal-PNR, però il-pija din taqa taħt l-sfera tal-Pulizija Internazzjonali. Però Iva, għu minnu, din hija kwistjoni interessanti li jixir illa iktar studju. But il-mistoqsija oħra, il-bżon nħarsu li ftemet oħrajn. Kienem hemm ukoll mistoqsija dwar kif minn qed jibgħat id-data jekk u wix um, li jagħmel dan fil-fatt l-linja tal-ajru illi um, hija għandha dmir li tibgħat din id-data hija suġġett tal-GDPR. U fil-prinċipju din id-data għandha tiġi eliminata wara ċertu żmien. Huma m'għandhomx ehm, l-obbligu li jżommu d-data, żamma ta' data mhix obbligatorja għal PNR. Ġifir situazzjoni mekkija hija differenti. kwistjoni ta' xieġri meta ma jkunx qed fadal riskju u kif japplika dan għal atti oħrajn. Anka s-sistema ta' tfull u ħruġ. Ser nevita li noqot nitkellem dwar lat f'ċerta dettal, però il-prinċipju, mistoqsija dwar prinċipju ser in-wġibba, Iva, huwa minnu, fil-fatt, nistaw nejdu li memx riskju bil-kontra. Il-qorti qed tinsisti illi meta jkun hemm interferenza mm, ma' kwistjonijiet ta' privatezza u ta' ħarsin ta' data, l-situazzjoni trid tiġi ġustifikata permezz ta' riskju għas-sigurtà pubblika jew suspett għal eh, sigurtà pubblika, se jrid ikun hemm xi tip ta' riskju evidenti meta jiġi konklusi li m'hemmx riskju allura ma tistax iżomm id-data. Dak hu l prinċipju però trid tara għal kulat jekk hemmx riskju u li mumma ir-riski. Però dan irrit jissemma fl-opinjoni li jrid ikun hemm valutazzjoni bażata fuq ir-riski u l-qorti qed tinsisti fuq dan. Irrid ikun hemm evidenza jew kriterji oġġettivi li jistgħu waslu għal suspett. Yes, the, the, the very good question about um, what happens if the Xi ġrimbat jekk negozjati ikunu ta' suċċess. Dan jisħaq il-kwistjoni, jisħaq fuq il-kwistjoni ta' xejn ma jista' jiġi minn arftej minnaħa ta' dak il-pajjiż u din hija l-pożizzjoni taħt il-kappa tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, sta taħt il-liġi internazzjonali, skont il-liġi internazzjonali, il-ftehim jista jeżisti biss jekk il-pajjiż terz jaqbel miegħu. Ma jistax ikun hemm ftejim mingħajr il-qbil minnaħa tal-pajjiż terz. Jekk ma jkunx hemm ovvjament il-qbil laqas ma jista' jidħol fis-seħ il ftejm U f'dak il-każ ikollna vacuum legali. Teknikament dan ma jistax għaliex kun hemm dejjem bażi legali soda fuq xiex tibbaża l-assunzjoni tiegħek il-konsens jista' jkun għadha mill-possibiltajiet. Naħseb li din hija xi ħaġa possibbli iva, iżda bħalma qed niktar kmini irid jiena ta' konsens jekk ma jkunx hemm għażla oħra, possibilità oħra. Allura rridu naraw. Tul dawn il-proċedimenti legali, il-Kanada wkoll adottat sistema tip tal etja stana biex inti ċoja meta inti tivvjaġġa lejn il-Kanada inti tit tipprovdi l-informazzjoni minn qabel u l-mistoqsija kienet xiġri jekk id-dejta tingħata bil-konsens tal-passiġġiera. Xiġri eżattament wara. Partit kollha ġew mitluba biex iwieġbu dan kollu għal dan kollu bil-miktub. Jider li fil-prinċipju dan huwa possibbli Iżda mill-ġdid il-qorti fl-opinjoni tagħha ma esprimitx ruha. Nittama li weġibt għal mistoqsijiet kollha. Jekk uh, ħalejċ mistoqsija barra jekk iġobkom iġbtuli l-attenzjoni. Illum um, tassew um, uh, it-tessajna il-paċenza tal-interpreti tagħna lix uh, fuq kull punt morna oltre bil-ħin. Nixtieq nirringrazzja lill-membri, nixtieq nirringrazzja lill-esperti tagħna, lill-rapporter, kif ukoll uh, membri li għandhom ċerta għarfin f'dan il-qasam, nixtieq inkompli fejn ħallas surmur dwar xi jekk in-negozjati ma jkunux ta' suċċess u dak li qed inti Sofi minn hawn ximis. Mela, qed nipprova naħseb dwar diskussjoni ma' segretarjat biex bekk aħna nkunu minn ta' uddimnet flok eh, dawk li isegu. Jiena nixtieq li nirċivi xi tip ta' feedback minn ħatakom qabel dwar qabel iż-żmien li nkunu nafu jekk il-negozjati x'ser jaħdmu jew le. Nixtieq nkunu nafu eżattament x'tip ta' mandat jixtiequ l-Kunsill, il-Presidenza u l-Kummissjoni. Inti Sur Albrecht semmejt kif dan kollu jorbot ma' strumenti oħra. Ġifieri di mhix biss kwistjoni li torbot mal-Kanada iżda torbot ukoll ma' ftehimiet tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi, eċetera. Ġifier li qed niproponi huwa illi f'Ottubru aħna nistiednu lill ehm, kummissjoni aħna għanna presidenza b'saħħitha bħalissa l-presidenza estana nippruvaw nirċievu tweġibiet dwar ehm, dubji tagħna u mbagħad minn hemm inkomplu naħseb eh, dak kun ta' tluq tajjeb. Ġifier nħejju ruħna għal din it-tip eh, ta' laqa. Ovvjament ninkludu anke l-kummenti li jan u oħrajn għamlu llum. U nħejju ruħna tajjeb għal din il-laqa biex bekk ma nurux li aħna maħniex organizzati u li għanna ideat sparpaljati. Naħseb għalek eh, għanna xi tip ta' spunt eh, jew aħjar pjan B għalikom, fl-opinjoni ta'kom, dan huwa mod ta' kif niproċedu Sofi. Iva, nissuġġerixxi li shadows u jiena nitkelmu l-koll fl-imkien u nibdew billi natu lista, billi niprofdu lista tal-mistoqsijiet kolla li għanna u niprofdu għom l-kommissjoni bil-miktub. Biex bekk nirċivu, nkunu qed ngħinu għom ħalli nirċivu l-mistoqsijiet għad-dubji Or uh, that, that kind of resolution starts to run. Iva. Jena nissuġġerixxi illi Pero il-Kummissjoni, anzi il-Presidenza tkun hawnhekk fostna. Unkunu preparati għal din l-għamal mal-Presidenza biex aħna nkunu nafu eżattament x'inhu l-pjan tagħhom. Jan, x'taħseb? Naħseb il idea tajba. Sempliċement nixtieq insaqsil il-President xaħġa ser ikun hemm votazzjoni dal-waqt fil-Parlament Ewropew dwar sistema ta' tħul u ħruġ. Jena naħseb illi l-kompitu ta' dan il-komitat huwa illi jara x'inhuma l-kwistjonijiet u hemm għandna dmir li tkellmu dwar l-kwistjonijiet. Iva, assolutament għandek raġun. Qed nitkellmu fu uh, Ottubru, Ottubru F'Ottubru ser tittieħed din il-votazzjoni. F'Ottubru mhux f'Novembru. Però il-laqa trid issir qabel votazzjoni għaliex qed nifhem x'qed tgħid Jan. Ma nistgħux noqogħdu eh, nitkellmu nifutaw fuq vejkum għalhekk importanti li kollna il-laqa tagħna qabel Naħseb din dan huwa l-aktar mod loġiku kif niproċedu. Kollet nitkellem ma' Anton iktar kmini u dan huwa possibbli. Mela, biex nispjega dan il-shadows li mhux ser nikdbu l-mistoqsijiet tagħna lill kummissjoni iżda ser niltaqgħu hawnhekk u jkollna l-presidenza qudiemna nafx qed taħsbu Għattasbu li ser ikollna laqa li titkellem fuq l-ambigwu. Però li qed nipprova ngħid jien li jekk ikollna mistoqsijiet speċifiċi, allura u anke għandna r-riżoluzzjoni. Qed tifmux qed nipprova ngħid Ġifieri, jekk eh, għandkom xi proposta aħjar, ejduli. Uh, uh, Skużani, qed nitnerves xi ftit. Imma din mx kwistjoni ta' rezoluzzjoni politiċi, hija kwistjoni illi segwi eh, dak li tgħidlek il-liġi. Jiena naħseb illi laqab ta' shadows biss hija xi ftit eh, ikunu qed nagħtu ftit wis importanza lil din il-kwistjoni li dwarha ser nivvotaw dal-waqt fil-plenarja. Dinja kwistjoni importantissima ma nixtieqx li ġimma qabel il-votazzjoni ngħidu li issa tartwis eh, biex inneħħu inneħħu mm, u bat kolna neħu fuq l-agenda tagħna. Sofi qed tgħid li kollha titlaq, qed tgħid li kolla titlaq Tassew sew kolla titla, nselmila. Mela, minajr il-prezenza ta' rapporter mux ser nieħu lebda deċizjoni, jena nasib li jemżon ta' diskussjoni għawek fostna biex naraw xanna namlu. U għaminnu iva, illi għanna bżon li kolna u dimna li l-Konsil u l komissjoni ma jgħamilx sens illi imorru fil-votazzjoni tal-plenarja fuq din il-kwistjoni. il il kwistjoni Iżda rridu nifmu eżattament kif ħammexxu l-affarijiet. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li niddiskutu dan il-punt naraw jekk għandniex eh, mod kif nistgħu nipproċedu. Hemm bżonn li nipproċedu b'ċerta għaġla. Meta tgħid hekk, nipproċedu b'ċerta għaġla, jiġifieri fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla. Però irrid illi nitkellem mal-Presidenza tal-Kunsill kemm jista' jkun malar possibbli biex nippruvaw nistennomu hekk fostna f'Ottubru. Jagħmel sens dan kollu għalikom? Fuq il-kwistjoni ta' rezoluzzjoni, tifmu nix ħażin, din hija biss għodda politika li nħanużawa biss jekk ma kunux wasalna għal dak li nixtuq naslu. Għaliex din hija kwistjoni legali, mhux kwistjoni politika. U jekk hemm iktar suġġermenti min-naħa tal-esperti, l-MEPs u tal-istaff, ejdu għamli. Napprezza ħafna. Grazzi tal-għajnuna tagħkom. Il-laqqa li mis tal-Komitat Libe janar il 25 ta' settembru. Grazzi ħafna kollegi, MEPs u staff tal-attenzjoni tagħkom il-lumar nofsinhar il-laqa tal-għawnek.